għal vitmi ta' terrorizmu. Illum edin nonoraw aktar minn 5.000 persuna li nqatlu fl-Europa u nuru solidarjetà ma l-xiren ta' nies li kienu midruba u li kienu sofraw mill mil terrorizmu l-ħroġija tal-terrorizmu. L-attakki bil-bombi fil- Madrid sitt snin ilu fil-11 ta' Marzu 2004 li waslu għal 191 persuna maqtula minn 17 pajis differenti kif ukoll il-bombi li kien hemm f'Londra f'nar il-7 ta' Lulju 2005. Daw kienu fost lar atti ta' terrorizmu li kienaw fl-Ewropa. Il-terrorizmu huwa attak kontra kontrina l-koll. Il-terrorizmu huwa attak fil- eh, fil-qofol ta' soċjetà demokratika Ewropea u għalhekk l-Unjoni Ewropea tibqa' tkun maquda fil-ġlida tagħha kontra kull tip ta' terrorizmu, kemm ikun jekk ikun separatista, reliġjuż jew politiku. Il-terrorizmu qatt ma jista' jkun ġustifikat. Għalhekk dan il-jum Ewropew itina l-opportunità li nuru li l-ebda terrorist jew azzjoni terrorista ma tkun tista' xekkel jew eh, tnaqqas il-fiduċa tagħna fil-valuri u l bħal pereżempju drittijiet fundamentali tal-bniedem. U għalhekk aħna ħan qatt muħar eh, ħaniqfu għal teddida kontra ah, teddida ta' terrorizmu. Cari colleghi, nel corso della sua Colleghi Fil-laqa ta' dal-ħodu nishtiq informakom li l-konferenza tal-presidenti id-deċida skont l-regola 134 li modifikaw il-kalendarju tal-plenarji u li namlu kol laqa tal-parlament nar l-erba 7 ta' april 2010 mis-satejo nofs sa l 4 u nofs ta' wara l-ofsenar. L-agenda ta' din is-seduta ħajkun hemm fiha rapport mill-Kunsell Ewropew u stqarrija mill-Kummissjoni fuq ir-riżultati tal-laqgħa tal-Kunsell Ewropew ta' nhar il-25